Der President! Il-President. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie... Signori. Merba għas-seduta tal-lum war Sinar li hija l-aħħar seduta qabel il-btala tal milit u eh, l-waqfa mill-ħidma tagħna għal festi tal-aħħar tas-sena nishti natiġeħ eh, nati l sur Nord Helfa li kien il-president tal-assoċjazzjoni li tħares eh, id-drittijiet ta' eh, nis li għatmu fil-servizzi u jħossib 1900 raġel u mara. U jgħat għawnek fostna l-lum fil-parlament. Natuħ merħba. Okay, meine Ausführungen zum Protokoll erfolgen später. Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt. Mela, l-istqarrijiet tiegħi nagħmilhom iktar tard. Fuq l-aġenda tagħna il-punt li jmiss huwa punt li jitratta il- każi ta' ksur ta' drittijiet tal-midem u tal-prinċipju tad demokrazija tal-istat ta' dritt. Nitkellmu dwar il-Malazja,